Eżis kollegi. Mela itkellem nitkellem minkejja il-fatt il qed tħallu s-sala iżda biex inkunat kollox nixtieq nfakkar illi dan id-dibattitu jsegwa l-adozzjoni mill konsilna nhar it-2 ta' Marzu wara fuq l-ewwel qari tal-implementazzjoni tas-sistema e-call sistema tal-112 biex nizguraw l-implementazzjoni tas sistema e-call għabbażi tal-numru 112 madwar l-Ewropa kollha sistema illi hija disponibbli għal konsumaturi kollha b'xejn sa mis li għaddiet il-Parlament u l-Istati membri adottaw deċiżjoni għal bażi ta' sistema ta' implementazzjoni e-call. U minn Ottubru tal-2017 struttura pan-Ewropea għandha tkun disponibbli għas sistema e-call. It-test ta' din id-deċiżjoni dwar ir-rekwiżiti għal sistema e-call ġol vetturi din hija għal karozzi il-ġodda vetturi ħfief. Il-vetturi kollha dam ikollhom dan inkluż ta' mill-2018 u numru 112 jista' jintuża awtomatikament jew inkella manwalment fil-vetturi l-ħfief privati u kummerċjali. Aħna rajna li kienem dewmien fl-użu u fl-implementazzjoni ta' sistema mod volontarja u fil-għafas deċiżjoni tagħna fl-2012 tidinna l kummissjoni biex tibgħat proposta fejn is-sistema ikoll sir servizz pubbliku. Il-Kummissjoni f'Ġunju tal-2013 prezenta test. Aħna ħdimna fuq dan fil komissjoni posta komitati dak tal-libertajiet ċivili, dak ta' trasport, dawn il-koll appoġġaw il-sistema obbligatorja fil-vetturi. Nixxen ringrazzja l-Shadow Rapporters u l-kollegi l-oħra li parteċipaw. Dan il-ħidma li taw. L-opinjoni tagħhom illi għenu biex fina t test fl-2014 ġiet adottata pozizjoni bl-ewwel qari u dan kien wita triqal negozjat mal istati membri. Il-Parlamentu l-Istati membri res u bosta emendi u mit-tini nofs s-sena li għaddiet kanna tlet trialogi u kanna bosta laqat ta' ħidma illi waslu ftejn bejn l-istituzzjonijiet. Nixtieq Nirringrazzja l rappreżentanti ta' pistanza preċedenti kif ukoll ta' dik attwali dan wassanna għal kompromess li għandna bħalissa. Il-Parlament ressaq l-emendi fin-negozjati ngħidu aħna il-kompatibilta' mal-sistemi ta' navigazzjoni satellitari flimkien mal-numru 112 kif ukoll biex inħeġġu il-Kommissjoni tintensifika l-ħidma tagħha fuq dawn is-servizzi li dawn jistgħu jġibu valur miżjud u sejrin ikunu ta' vantaġġ addizzjonali għall konsumaturi u ħajsaħħu l-kompetittività tal-Industrija Ewropea nixtieq l-Segretarjat u l-Servizzi Parlamentari għall l-assistenza illi offrewna. Din l-assistenza ser tigarantixxi rispett tal-ħajja privata u għad-dejta personali. Din hija kwestjoni importanti għal Parlament sa minn dejjem kienet il-Kumitat Libertajiet Ċivili hemm biex jiġu stabiliti regoli ċari dwar protezzjoni ta' dejta personali. il-telefonati e-calls ma jiġux għat suġġetti, ma jkunu għat suġġetti għal monitoraċ. Dawn jgħatu data disponibli dawn il-messagġi. L-essenzjal għal servizzi tajnuna u sokkors biex jamlu xogħolhom. Id-data għall-implementazzjoni ġiet posposta e għaliex għandek bżon ħafna turi differenti jaħdmu fl-imkien biex kol komplementazzjoni tajba bżon ta' infrastruttura apparti l-kooperazzjoni. Kollegi, nixtieq nistidinkom biex adottaw dan it-test e għaliex nemmen jendiġi adottat kif inhu minn remendi dan il-ftejm u għat priorità l-Kumitat MKO kif ukoll l-Kumitat l-oħra soċjati miegħu u huwa konformi anki mal mandat li kanna bil-flowel qari kif ukoll mal-rekwiżiti l ħara kollha. Grazzi ħafna lill-rapporter Sanalo Vana Dossa mikrofonu l-Kommissjoni jekk joġobba l-Kommissjoni il-Kommissarju Ogan. Grazzi l-Komissarju Lova kif ukoll għal xedu rapportar ta' ħidma intensiva tagħhom fuq dan ir-rapport. Sfortunatament il-Komissarju responsabbli mhux preżenti u jiena preżenti minn flok. Jiena nemmen illi mingħajr l-impenn ta' dawn il-komitati ma nistgħux ikun dasek qrib ta' konklużjoni ta' suċċess nixtieq nirringrazzja anke l Kumitat tal-Industrija tal-Industrija tal-drittijiet ċivili u tal-industrija wkoll. Dan huwa suġġett illi jolqot il-kulħadd sigurta, sigurtà tiebet fuq it-triq iżda incidenti xorta għadna naraw, meta naraw incidenti kbar, irridu nkunu ċerti il-lajluna sejra ta' sal-malajr. Sfortunatament minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew informazzjoni mhux preċiża il ikun hemm dew min li jaf jagħmel differenza bejn il-ħajja u l-mewt li jkoll hija sistema elettronika li awtomatikament tipprovdi servizzi ta' emerġenza bl-informazzjoni meħtieġa immedjatament wara li jkun seħħ inċident bekk jista' jkollok tqassir ta' żmien bejn il-mument li jseħħ l-inċident u l-waqt li jaslu s-servizzi ta' jnuna. Fil-Parlament din il-proposta la tappoġġ kbir. Fl-2014 kien vot illi qiegħed l-infrastruttura li tieda deċiżjoni biex ikun hemm l-infrastruttura meħtieġa għad dispożizzjoni u se tivvotaw illi għal sistema li tippermetti li jkun hemm din implementata fil-karozzi u l-vanijiet kollha. Jiena naqbel 100% ma' din il-proposta test ma jinjorax il-fatt il-sistemi privati diġa edin disponibli ikol tfisser illi din ħatkun implementata fil-korrazzi kollha u dasnata jkun hemm iżjed nies jibbenefikaw minna l-protezzjoni tad-dejta u kustjoni oħra marbuta mal-privatezza ġew indirizzati bekk li jkoll limita il-messaġġ għal dejta illi hija meħtieġa biss f'każ ta' inċident gravi li u informazzjoni ma tiġix maħżuna l-iktar żmien li suppost jew li hemm bżonn għadastant ikol ma tistax tintuża biex ikun hemm tracking tal-persuni. U nilqa anke il-ħidma li saret fuq il-privatezza nishtiq għal darbohra nfaħħar il-xol tal-Komitat ta' Drittijiet ċivili nafsu l-President illi kien hemm minxtaq jara l-implementazzjoni tal-ikol qabel il-2018 nifhem li qed titilfu l-paċenzja sta hemm anki bżonn ta' biżejjed żmien għal konsumaturi u għal produtturi biex jgħidu l-miżuri meħtieġa. Issa stalikom biex tivvotaw favorija. Grazzi. Grazzi naddu issa il-mikrofonu lill gruppi politiċi l-onorevoli Coelho għal PPE. Dawx minuti. Tobri Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Komissarju, caras e karx kollegas. Grazie, Sr. President, Komissarju, kollegi. Nixtieq nibda b'ringrazzjament il-kollega Olga Stanolova. Wara tliet trialogi u ħafna ħidma sa fl-aħħar wasalna l-kompromess li permettilna n-implementaw proġett illi nisorbu ġimplementazza mill-2003 bħala xedow rapporter mill-PPE jina nappoġġa t-test tal nivota li ħada iġib valur miżjut kemm f'termini ta' sigurtà għandu jtejjeb anke ħajiet iċ-ċittadini qatt ma ninsew il-sistema ikol tħares u salva l-ħajjiet. F'Ewropa fejn ta' familji jridu jispatu mill gravità ta' inċidenti kbar, is-sistema ikol tista torbot mal-servizz ta' emerġenza tal-112 automatikament ikun hemm rabta iva ma' servizzi ta' emerġenza ma' dan il-numru ta' telefon għaliex jibat sinjal b'dejta minima dwar fejn seħ l-inċident e-call se tippermetti operazzjonijiet ta' salvataġġ iktar malajr u li jissuna flus. Issa rridu approvazzjoni għall-implementazzjoni ta' din is-sistema fil-vetturi rridu iżjed Ewropa dan juri illi fuq il-livell Ewropew nistgħu b'mod effettiv nagħtu kontribut tagħna bħal is tar-ratta tal-imwiet fit-toroq u nwasslu servizz aħjar li ċittadini ikol u għabxejn u għasigur jahda fl-istati membri kolla u itejjeb is taf fuq t toroq mill Marzu tal-2018 t titjib tal-protezzjoni tal-xufira tal-, -protezzjoni tal xufira tal vetturi ħfief privati u kummerċjali fisem il-Soċjalisti l-Onorevoli Evren Gebhardt għal minuta u nofs. Grazzi, Sur President, grazzi ħafna tal-ħidma eccellenti illi jintom użajtu biex irnexilkom twaslu riżultati bħal-SND aħna aħna pal snd ħan votaw favur it-test għal dak kien tassa importanti għalina fl-essendir nizguraw illi tassa lajnuna ma lajma ta' jkun hemm inċident u bekk sistema ikol hija astant importanti. Problema waħda illi rajna sam il-bidu kienet xiġri brabta mal-protezzjoni ta' data Din kienet waħda mill-kwistjonijiet iktar importanti fid-diskussjoni, waħda mill-kontroversji li rajna. Nasab illi il-soluzzjoni ta' sleeping system hija tweġiba illi aħna konna neħtieġu. bis-sistema ikol ma tistax toqgħod tivverifika minn fejn għaddew dawn in-nies. Imma anke sistemi privati illi jagħtu informazzjoni dwar staħħet ix xofira iżda dan mhux il-punt aħna rridu sistema illi permess tagħha il-servizzi ta' emerġenza jistaw jaslu fil-post tal-inċident u għadastant għandhom bżon biss l-iktar informazzjoni bażika fejn. Fejn seħ l-inċident jien pala servizz ta' emerġenza kif nista' nasal hemm mill-aktar fis possibbli tassew qegħdin nagħmlu xi ħaġa pożittiva, qegħdin niżguraw anki il-sigurta ta' data u din hija importanti wkoll. Grazzi fissem li sijar l-Onorevoli Ban, Ban Bosuit. Grazzi President, kollegi. F'Diċembru il-ħakna ftejn fuq il-dossier warba erba' xhur wara jiena bħala shadow Nista' nagħti s-sodisfazzjoni tiegħi għaliex għada ħankunu qegħdin nikkonfermaw dan il eh, fa' qegħdin nitilfu wis Ewropej fit-traffiku eh, imwiet li stajna nevitawhom għall-inqas parzjalment jekk li kieku eh, lajnuna waslet mod aktar maġġel u mod aktar effettiv permezz tal-ikol. Għalhekk dan eh, din is-sistema tippermetti li jkun hemm kuntatt dirett mal-ċentru ta' emerġenza għaliex kull sekonda tot kultant il-ħin jgħamil differenza bejn ħajja u l-mewt. U din is-sistema għandu vantaġġi oħra, per eżempju li eh, lajnuna tasal mod aktar maġġel u effiċenti li jevitaw traffic jams, etc. huwa pożittiv li l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi sabiex intejbu s-sigurtà tat-toroq ta' ċittadini Ewropej aħna nikkonsidraw aspetti oħra bħal flessibilità e, fid-dawl ta' żviluppi teknoloġiċi tal-ġejjini kif ukoll il-ħarsien ta' data personali u biss meta joħroġ l-airbag titla' ukoll it-telefonata it li servizz ta' emerġenza l-aktar viċin u ħajjina taw biss informazzjoni li hija meħtieġa biex wieħed ikun jista' jagħti lajnuna. Ġifieri biex nevitaw abbuż ta' din id-data aħna nifmu talba eh, tal-ċittadini li jitolbu li eh, din tiġi eh, imneħija manwalment imma ma tamix sens għax tmur kontra l-ħsieb. Grazzi ħafna issa mill-Sinjura Akalas mill-Grupp Alde. Uh, li kolli għal aħħar pass biex niżguraw il-karozzi kollha huma mamra b'din is-sistema illi tibgħat sinjal f'każ ta' inċida dan rridu niżguraw il-sistema ikol miex użat ħażin u rridu nkunu ċerti li hemm biżejjed salvagwardja biex inħarsu l-privatezza tal-individwi. Il-privatezza tal-individwi hija aspett importanti ħafna tal-grupp tiegħi. Ikol qiegħda hemm biex tħares il-ħajjiet u għalhekk biss għandha tiġi limitata. Irridu niftakru illi is-seatbelts, iċ-ċintuni ta' sigurtà naqsu ben fil-mija l-imwiet kajja illi kien hemm xettiċiżmu dwarhom imbagħad rajna l-airbags u issa ikol din hija bidla fid-drawwiet trid fiduċja fit-teknoloġija ġdida iżda teknoloġija bħal dik ta' ikol tista' tejjeb is-sigurtà fit-triq għal pajjiż bħal Estonja fejn hemm ħafna traffiku jista' ikun utli għal servizzi ta' sokkors il xek jiġu imsejħa immedjatament. Et najdu li bxejn, bxejn miex li il-kumpaniji li jagħmlu l-investiment iżdu appunt importanti illi jista' permetti li niżguraw li f'każ ta' incident jaslu servizzi ta' sokkors. Grazzi. Per il gruppo della GUE. Grazzi al GUE issa l-Onorevoli al għal minuta. E arvoisa puhemies hyvät kollegat ecall järjestelmää voi pitää ennakkotapauksena. iva dan istaw nqisuh bħala preċedent bbażi tal-fatt li fil-ġejjin iridu nagħtu iżjed każ tar-regolamentazzjoni li servizz tat-traffiku um, bħarsa anke lejn il-ġbir tad-dejta ma nasibx huwa mixtieq possibbli tirregolamenta fuq dawn il-kwistjonijiet fuq bażi kas kas irridu niddefinixxu il-prinċipji u l-limitazzjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea dwar il-ġbir u l-ġestjoni tad data L-opinjonijiet fil-gruppi hawnhekk juru diviżjoni kbira fil-Parlament. Madankollu irridu niftakru illi fl-Unjoni Ewropea aħna impenjati biex innaqsu n-numru ta' fatalitajiet fuq it-toroq b'50% sa l-2020 il-numru ta' fatalitajiet huwa 27,000 persuna jiġifieri daqs belt zaħira pala MP interessata fit trasport u traffiku ma nistax naċċetta l-fat il-protezzjoni tal-persuni u l-protezzjoni tad-data huma qed jinsabu saf konflitt il ta' t tissolva pala parti mill-aġenda ta' traffiku diġitalizzat. Grazzi. Naddu issa għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Albrecht. Thank you very much, Mr. President. Grazie, Sur President, Sis kollegi, l-ewanet nix nirgrazzja l-rapport tal-ħidma eccellenti taħħa fuq din regolamentazzjoni jena napprezza illi saru titjib importanti fuq il-ġestjoni tal-informazzjoni li tintbat fuq il-sistema zdena jidwa kifini il-regolazzjoni ikol mistejra twaqqaf l-inċidenti mill-li jisseħħu jgħalix il ta' fuq triq u il-prevenzjoni tal-inċidenti tistrieħ fuq is-sorsi jiġifieri bħal veloċità għolja l-influenza tal-alkohol fuq it-triq dak li rridu naħdmu fuq u biex tassew innaqsu ir-rata tal-inċidenti ikol edha hemm biex nibatu sinjal iżjed maġġel lis servizzi ta' sokkors iżda naħseb din torbot anki mal-kapaċità li tibgħat dan il-messaġġ u din il-mistoqsija ħadd ma' weġiba' u dan kollu li jkollok il-sistema ikol fil-karozza tijak hija sistema tajba, iżda ma tagħtix l-opportunità lil min qed jixtri l-karozza illi jagħti l-konsens għas-sistema illi jgħid iva jew le ma rridiex is-sistema. Għaliex dak li hemm f'din il-kaxxa hija konnessjoni mobile. Id-data ma tintbaċċ iżda tinħazen stant jekk il-leġislatur jiddeċidi li jikseb din l-informazzjoni, huwa possibbli li jikseb stant din hija intrużjoni u rridu nkunu kawti illi din miex xi biċċa xogħol illi ħatwassal għal traċċar ta' kull xufier minn fejn ikunu minn fejn jgħaddi. Fissam il-membri indipendenti l-Onorevoli Meyer. Ja, danke schön, Herr Präsident. Grazie, ħafna, President. Mela, l-introduzzjoni ta' sistema e-call fl-istati membri tidher bħala xaġa pożittiva iżda mhix idea daqstant ġdida bħalma qed jgħidu il-kollegi din is-sistema ilha teżisti f'ċerta produtturi tal-karozzi għal numru ta' snin muser prevjeni l-inċidenti mill-li saħħu iżda sejra tirbaħ ħin minn meta jisseħ l-inċident għal meta jaslu servizzi ta' emerġenza. Madana kollu xortem hemm numru ta' problemi. Wieħed minnhom hemm produtturi li diġa' użaw din is-sistema jew sistemi simili ħajfisser li jrid ikollhom żewġ sistemi abbord il-vetturi tagħhom kif sejra taħdem. Nasab l-iskadenzi illi hemm u huma kemm xejn ottimisti għal-ħolqien tas sistema ta' tweċiba risposta sal-2017 kemm xejn ta' utopija din. Naħseb illi il-protezzjoni ta' data huma punt illi għadna ma rejniex kerifika dwaru. L-Onorevoli Ġvab sa għal-minuta u nofs, Sur President, grazzi kollegi. Iva, Jiena nirringrazzja l-Sinjura Senalova kif ukoll l-Sur Coelho eh, shadow rapporter tal-grupp tagħna dwar dan il-punt li huwa dastant importanti u issa qed joqrob lejn tmiem u naħseb il-kwistjoni issa qiegħda f'idejn l-istati membri wkoll illa lix huma irdu jistabilixxu din ir-rabta ma' sistema tal-1 naħseb illi din hija sistema sistema li tagħmel parti minn infrastruttura Ewropea li twassal għal sigurta ola. Fisem il-grupp tiegħi hekk nara. Talba waħda minnħata, minnħata liberali dir li rajna, il-liberali qegħdin jgħidu li għandna nirrifjutaw dan il- punt tal-ikol, iżda hemm punt illi din istejħa sejra s-sir biss wara li jkun infetaħ l-airbag. Għaldastant nista naqbel mal-grupp tal-SND il kellim li għanna kif smajna illi għalet illi għanna kompromess tajjeb titjib tal-infrastruttura ta' sistemi ta' emerġenza fl-Unjoni Ewropea u ħarsien tal protezzjoni ta' data il-punt u jekk kosser nixina introduċu dan il- servizz marbut mal-112 sal-diskadenza mixtieqa. So xvab għandek blue card taċċetta minnaħa tal-Honorable Rubik. Iva, grazzi, Sur President, Sur ġvab. Kont interessat f'punt wieħed. Ir-rekwiżiti tas-sistema e-call taħseb illi huma tajbin biżejjed, hemm standards tekniċi b'saħħithom bizzejjed. Vielen Dank, Herr Kollege Rübig. Wir sind Iva, grazie su Rubik. Għana bħalissa dejjin mit-tini għali huwa minnu li ma nistawx biss nisrew fuq il sistema tal 1 2 2 Sistemi oħrajn daw privata se rikomplu jaħdmu tal mandu jwaqqaf lil ħadd milli din is-sistema 1 2 2 jagħmilha aċċessibbli hemm korpi li qegħdin jistabilixxu standards adegwati biex kulħadd ikun jista' juża l-Onorevoli Weinholzer għal minuta. Fisem l din. Grazzi, Sur President, nix nirringrazzja l-rapporter tal-ħidma eccellenti. Taħħa. Nisab nistaw kunu tasaw soddisfatti illi għedin diskutu xaħġa l-sira t-salva ħajet n-nies Nistaw nkunu kontenti u kol il-Parlament għandu pozizjoni konġunta u nistaw intejbu l-proposta oriġinali. U testaw tejibna l-proposta oriġinali tal-Kommissjoni għal dastat nistaw naraw ekki kif il-Komitati jistaw jikoperaw fl-imkien. Nasab nistaw anki forsi nortu il-punt ta' protezzjoni ta' data dan id-diskutejnieħ fid-dettall għandu tkun sistema volontarju din tal kolju le nasab sibna soluzzjoni adegwata li tirrispetta l-prinċipju ta' protezzjoni ta' data u fl-istess ħin u importanti li jkollna sistema li aċċessibbli għal kulħadd u għandha tkun natura pubblika, għandha tkun natura pubblika. Għal minuta ngħaddu issa l-mikrofonu l-Onorevoli Dalton għall-ICR. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Il-prevenzjoni tal-inċidenti ta' traffiku hija ħaġa importanti ħafna u rridu nappoġġaw kontinwament. Iżda rridu nindirizzaw l-isforzi tagħna dawk l-istrateġiji u mekkaniżmi l-aktar huma effettivi u jgarantixxu sigurtà. Għalhekk jiena ma nistax nappoġġa din is-sistema mandatorja ta' sistema ikol għal erba' raġunijiet. L-ewwel nett għaliex hija bbażata fuq sistema tal-mobiles li mhux dejjem taħdem sew għalek mhuwiex muri b'mod ċar li diħa taħdem f'żoni fejn m'hemmx coverage tal-mobile. it tini net hemm bżonn ta' ċertu riċerka u riċerkaturi li il-midruba ħajet naqsu biss b'0.59% għalhekk għandna bżonn ta' miżuri aktar effettivi. It-tielet punt huma itħassib dwar privatezza. Ugwali jfisser li kull karozza fl-Unjoni Ewropea tista' tiġi intraċċata u din ma nistax aċċetta għax huwa diffiċli li ndaħlu ċertu ċertu salvagwardji. Jiena nibqa konvint li sakemm ma tkunx fakultattiva din is-sistema eh, ta' tpoġġi riskju fuq il-privatezza għalhekk jiena nista' nappoġġa biss sistema fakultattiva u mhux waħda obbligatorja. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Meisner għal minuta u nofs. Grazzi ħafna jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja lis sinjura Senalova minn qalbi ja kollega tajba ħafna imma għatem punt. Jiena fil-fatt neħu spunt minn dak li qal kellim ta' qabli meta li kol ġiet introdotta kulħadd ħaseb i kemm tajba di għandna titib l-ħajjejn lill-persuni biex insafawhom ħajjita ħajjithom. Iżda jiena nixtieq kun naf. Fejn il-buttuna biex titfija? Iva tajjeb jekk ikonna innovazzjoni fis sigurezza fuq l-toro, imma huwa importanti hija importanti ħafna għalina, hemm ħafna possibiltajiet li għandu x'aqsma d-dejta jekk inti qed issuq karozza eh, soft top ma jgħidlek xej fil-manwal dwar kif tiftaħ il- eh, saqaf imma huwa vera li kemm il-darba nista' nitlob jekk ikoll kif nistgħu niddeċidu, jekk ikollna buttuna nkunu nistgħu niddeċidu aħna u din tkun xi ħaġa importanti ħafna għal ħarsin tad-data. U jiena naħseb li aħna il-koll irridu nappoġġaw l-emenda ta' għalda li qed tiġi proposta hawnhekk għax mhix f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Trosinski. Għal minuta. Grazie ħafna, Sur President. Grazzi għal rakkomandazzjonijiet tagħna, is sigurizza ta' toro hija priorità l-Unjoni Ewropea din huwa l-każ fi Franza u il-sewwieqa Franċiżi issa Anka jekk intom tajdu li kol ħatkun ħilsa, ħatkun disponibli, jekk tinsalla fil-vetturi xorta waħda ħajkolla impatt fuq dawn il-vetturi, ġviri dan isu taxxa għal ċittadini franċiżi li konna dawn is-sistemi ikol abbord eh, fil-karozzi ħajkun hemm is-sejħa lil wieħed wieħed snej kif ukoll jintbagħat il-pożizzjoni bil-GPS. Imma l-evalwazzjoni tal-impatt naħseb ma kienx biżejjed 2 fil 15% ta' tnaqqis eh, fil-imwiet. Aħna smajna ħafna dwar ir-regoli ta' data protection u l-ħajja personali. Iżda dispożizzjonijiet li dawn iħasbuna l-aktar kif tista' tassigura li din id-data miex ħadd intuża għal xi ħaġa ħlief għall-għajnuna. Aħna rridu inħarsu l-interessi partikolarment l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi tagħna għalhekk aħna ħanivvutaw kontra dan il-proġett. Grazzi ħafna se ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Galpelċ ċal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Mela l-ewwel net jiena nixtieq ngħid li il-possibilità li nirċivu attenzjoni urġenti f'mument ta' periklu hija xi ħaġa fundamentali fis-suq waħdini. Hemm bżonn li kkunsidraw id-drittijiet tagħna kif ukoll nixtieq nirringrazzja r-rapporter għax għamlet biċċa xogħol verament eċċellenti. Ħedimna ħafna fuq dan il-file, nixtieq fakkarkom li kemm rizoluzzjoni l-ewwel net fl-2012. U minn dakinhar ma nafx kemm kien hemm smieħ tal-esperti, kemm kien hemm preżentazzjonijiet, m'hemmx dubju li daw kollha li ħadmu fuq dan is-suġġett verament għamlu sforz. F'sitwazzjoni ta' emerġenza hemm bżonn li jkollna sistema obbligatorja li ma tistax tintefa' aħna naħsbu dwar ċertu inċidenti fejn kien hemm sewwi li fejn kurem hemm sewwi li eh, jintilef minn sessieħ huwa midrub ma jistax iċempel għalhekk din is-sistema ċertaħdem taħdem mod awtomatiku. Huwa importanti li nkunu nistgħu nserħu fuq sistema li hija l-istess u obbligatorja li hija disponibbli fl-istati membri kollha u li tkun b'xejn ovvjament. Jiena nista' nifhem li dan mhux investiment irħis, Għalhekk huwa importanti li nkunu nistgħu li garantixxu l-omoġenjetà u l prezenza fil-vetturi kollha Mina minn lum sal-2018 għanna bizzejet ħin biex nirfinaw l-axar dettalji sabiex id-dettalji kun jista' jidħol fis-seħ. Nina naħseb li dan is-sistema fil-ġejjini ħajjejn u jsalva 20 ta' eluf ta' ħajjiet. Ix-xogħol tagħna huwa li nfasslu sistema li ikun eh, tajjeb biżejjed u jiena nappoġġa eh, il-rapporter. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Steeler, grazzi ħafna xtieq nirringrazzja l-kollega tagħna Senelova għal ħidma eċċellenti minn li sar mill-aħħar terminu parlamentari tal-lum. Minkej għal fatt li mhux dejjem kien faċli il-xogħol ibes ta' Olga wassal għal eh, leġislazzjoni li ħadd tipprova tgħin eh, u salva eh, ħafna ħajjiet ta' persuni fil-Unjoni Ewropea kollha. Li ħaġa importanti hija li jekk inti kollok inċident serju, is-servizzi ta' emerġenza ħajġu kontattjati immedjatament awtomatikament bekk il-sewqa kollha fl-Unjoni Ewropea jistgħu serħu moħħhom kif ukoll eh, il-familji ta' dawk li qegħdin jivvjaġġaw barra. L-Unjoni Ewropea qed tinvesti bisħieħ Eh, f'politika ta' ICT biex ittejjeb il-kwalità ta' ħajja ta' ċittadini tagħna u aħna narawha wkoll bħala parti minn din. Din it-teknoloġija toħloq sistema ta' eh, sistemi u applikazzjonijiet li jaħdmu fl-imkien bħal Smart Cities u Smart Mobility u li kol hija la waħda mill-aħħar eżempji ta' għodda ta' mobilità intelligenti Il-karozzi huma affarijiet li nużaw kuljum u qed naraw l-applikazzjoni ta' din is-sistema intelligenti b'mod dirett u qed nippruvaw insalvaw u nejnu l-ħajjiet ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Ford għal minuta. kważi 26,000 persuna imutu kull sena f'inċidenti ta' traffiku fl-Unjoni Ewropea u jekk inti qatt spiċċajt rasek l-isfel fil-karozza tiegħek mal-familja tiegħek pal ġara lili sajf li għadda, ovvjament inti trid li s-servizzi ta' emerġenza jaslu kemm jista' jkun malajr. Kien hemm ċertu tħassib dwar dan il-fajl fuq il-privatezza tad data u xi wħud minn dawn il-punti ġew indirizzati fi negozjati ta' trialogu. Iżda għatif eh, serju dwar l-intrużjoni li jkollok link ta' mikrofonu direttament fil-karozza tiegħek li ma tistax titfiha? U forsi eh, kien hemm bżonn ta' miżura naqriżiet volontarja hija wkoll miżura preskrittiva ħafna fin-natura tat-teknoloġija u jiena naqra mħasba li ma ħallinijiex biżejjed miftuħa għal innovazzjonijiet intelligenti ġodda għaliex din ħatkun xi ħaġa li tiswa il-flus qed jiġi kalkulat madwar 100 euro fis-sena fil-karozz kull karozza ma rridu naraw l-infrastruttura ta' waraja. U sfortunatament dan il-flus mbagħad ġejjin minn miżuri oħra li salvaw il-ħajja fejn l-esperti qegħdin jgħiduni li il-flus kienu jkunu eh, minn fuq aħjar biex itejbu is-sistema ta' toroq jew inkella jkun hemm aktar riċerka sabiex il-karozza fl-ewwel u qabel kollox ma għandix. Għalhekk għalkemm il-rapporter għamlet bieċa xogħol verament tajba sabiex tipprova tejje fil-leġislazzjoni, jiena xorta waħda naħseb li stajna minnija aktar intelligenti aħjar u aktar volontarja u niksbu aktar flus biex nwaqfu kwalunkwe incident, ju aktar incidenti. Grazie ħafna, nixtieq ngħidilkom li la darba dan huwa l-ewwel ta' disa dibattiti tal-lejla. Mhux ħajkun possibbli li ngħaddu il-kelma l dawk kollha li u jintervjenu taħt il-proċedura Catch the Eye. Aħna nkunu nistgħu nagħtu l-kelma biss lil tmin eh, deputati li jirrappreżentaw ovvjament il-gruppi politiċi kollha. Issa ħnaddi il-kelma lill onorevoli Thun and Hohenstein għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Jina konvinta bisħih li irridu nappoġġaw din is sistema ikol eh, mod obbligatorju. Issa dawk li qegħdin jibżaw minn din is-sistema l-ġdida, aħna nistgħu intennu li aħna irnexxinna nassiguraw livell siwi ta' ħarsien tal-privatezza is sistema miħa tagħti l-ebda possibilità li wieħed jidentifika jew jintraċċa l-vetturi. Ħafna dettalji tajbin intelligenti ġew inklużi fit-tekst nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-kollaboraturi kollha tagħha għar-riżultat li rnexxilhom jiksbu għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-sigurezza fuq il-ħajja tal-bniedem u din hija opportunità li għal dak li huma l-industri tal-karozzi fejn qegħdin nitkellmu dwar il-ħajja tan-nies, sigurezza u l-għajnuna għatem ħafna li jrid isir u hija ħaġa tajba ħafna li aħna qegħdin nittrattaw Eh, l-emissjoni li tniġġes mill-karozzi u kolla li issa qed nisma' b'sorpriża li qegħdin nitkellmu sikurezza u hemm ċertu pajjiżi fejn hemm il-filtri tal-partiċelli mneħħija minn magnet diesel u li hemm eh, junkyards enormi eh, illegali li qegħdin joħolqu problemi għas-saħħa tagħna, ġifieri hemm problemi oħra is-saħħa tagħna, is-sigurezza tagħna. Jiddependu milli aħna nindirizzaw dan is-suġġett b'attenzjoni daqs għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Danti għal minuta. Grazzi, Sur Komissarju, kollegi, il-ħinijiet eh, ta' sigurezza fuq l-ikel verament marbuta ma' l-impatt ta' sigurta' eh, Fuq il-tal-persuni għalek aħna nħossu li il-konklużjoni tal-ftejn tal-ikol għal vetturi l-ġodda kif ukoll il-light vehicles huwa pass il-qudiem importanti ħafna għal ħarsien ta' ċittadin Ewropej kollha. Nixtieq nirringrazzja lil kollega Senalova flimkien mal-Presidenza Taljana għad determinazzjoni li bija irnexxilhom jiksbu lan li garantixxu normativa Ewropea li tagħti din is-sigurtezza tal toroq Hemm numru ta' oqsma ta' soċjetà li huma involuti hawnhekk u qed nitkellmu fuq is-sigurezza, privatezza, kif ukoll identifikazzjoni ta' standards dejjem ola u bżonnijiet tas-settur ta' produzzjoni jiena naħseb li hawnhekk irnexxinna insibu kompromess tajjeb. Jiena inħoss li dan il-ftehim jirrappreżenta eżempju sinifikattiv ta' dik l-Ewropa integrata konkreta u li hija qrib iċ-ċittadini li rridu nkomplu niżviluppaw aktar dejjem aktar. U jina nittama li tentativi ta' dawk il-persuni qegħdin jippruvaw idajfu jiqfu dim regola li qed xie aktar sigurezza ċittadini Ewropej. Grazzi Onorevoli Danti, issa Onorevoli Korbo, inti xtaqt xi ħaġa fuq il-proċedura? Sur President, jina qed nara li ma kienx hemm kellim wieħed mill-grupp EFDD f'dan il-grupp ħadd ma tkellem fisem il-grupp tagħhom għaliex. Bu li din hija idea ħażina f'din il-leġislazzjoni jew sempliċement għaliex huma qed jistħu li hemm biċċa ta' leġislazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea li għandu appoġġ ta' sekwisa u għalhekk hija ħaġa tajba u ċarli ħaġa tajba. Posso solo riferire. Jina nista' ngħid biss li l-grupp tal-EFDD ma talabx li jintervjeni f'dan id-dibattitu. U din l-unika ħaġa nista' ngħid hawnhekk. Mela ngħaddu issa għal proċedura catch the eye, ngħaddu għall-Onorevoli Paul l-ewwel għal minuta. Presidente, Dear colleagues. Grazie, Sur President. Kollegi, il-votazzjoni ta' fuq l-użu ta' din is-sistema e-call miex biss il-konklużjoni ta' aktar minn sitt snin ta' ħidma jibsa fuq din il kwissjoni mill-Parlament Ewropew, ma' l-votazzjoni ta' hija edin iħeġġu l-Kummissjoni sabiex jipproponu miżuri leġislattivi kemm jista' jkun malajr sabiex nassiguraw li s-sistema e-call tkun mandatorja. Eh, u li tkun eh, disponibli sal-2018 imma li ħaġa importanti il-votazzjoni da' hija pass eh, deċiżiv lejn il-konsolidazzjoni ta' sistema tista' salva ħajjiet tan-nies. Hija fost l-aħjar ta' għalfejn u għaliex l-Unjoni Ewropea tagħti valur l-ċittadini tagħha. U b'dan li dawn l-iżviluppi l-aktar reċenti qed naraw li l-teknoloġiji digitali għandhom rwol importanti u meta nitkellmu dwar teknoloġiji digitali u interkonnessjonijiet aħna dejjem nitkellmu dwar li inħarsu il-data personali. Għalhekk ir-rapport qed jagħmel enfasi speċjali fuq il-kwistjoni ta' ħarsin ta' data u jiċċara li l-informazzjoni tintuża biss f'mument meta jkun hemm inċident serju u mhux għan intraċċar kontinu ta' vettura li xtieq nieħu l-opportunità sabiex nitlob lill manifatturi tal-karozzi fl-istati membri tagħna sabiex jużaw din is-sistema ikoll għas-sigurezza taċ-ċittadini kollha Grazzi issa l-Onorevoli Flashikova Benova għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Dan is-suġġett ovvjament huwa kumpless ħafna iżda jiena nixtieq nirringrazzja lill-rapporter Olga Zenolova għal dan rapport eċċellenti. Aħna inna mill-2005 nittrattaw dan is-suġġett jiena nemmen li dawn is-sistemi ikol innovattivi jistgħu jgħinu biex eh, jisalvaw eluf ta' ħajjiet u jaħasra li l-iskadenza issa eh, dewmet kemm il-darba ġviri ġi testiża. Is-sigurtà tal-toro għandha tkun priorità l-Unjoni Ewropea hija imperattiva nadottaw leġiżlazzjoni li tejjeb is-sigurezza ta' ċittadini Ewropej fit-toroq. L-istatistika ta' mortalità verament huma ta' dwejja Ma nix ninsew, apparti li nżidu sigurezza ta' toro, nżidu kol sigurezza passiva rridu naħdu sabiex intejbu l-effettività u l efficienza ta' servizzi mediċi u ta' salvataċċa li kiena nemmen l-implementazzjoni ta' bil-mod ta' sistema e kol se twassal riżultati pozittivi kif ukoll setejn biex issalva ħajiet e, eh, f'inċidenti serji il-sekondi joddu f'dawn it-tip ta' situazzjonijiet. Jina konventu koll li id-dritt għal ħarsin tal-informazzjoni, għal tal-informazzjoni, privatezza tal-informazzjoni ħat tħares. Grazzi ħafna, Sur President, ħadd m'għandu dubju dwar l-użu ta' sistema ikol li tista' issalva il-ħajiet wara l-inċidenti ta' traffiku u b'dan il-mod iżid is-sigurezza fit-toroq. Iżda il-mistoqsija hija din, x'inhuma il-garanziji għal dawk li huma id-dejta personali, x'inhuma il-garanziji sabiex nassiguraw li m'hemmx kontrolli fuq il-ħajja personali tagħna. Id-dibattitu wera li dawn ma jeżistux. Il-flessibilità ta' dan il-prinċipju twassal għal lakuna kbira. Jekk wieħed iżomm id-dejta anke jekk huwa l-perjodu qasir, jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa korretta hemm bżonn naraw x'ħajiġri fil ġejjini bil-leġiżlazzjoni ehm, moderna. Forsi d-dejta tenżam mal perjodi itwal għalhekk irridu naraw dan kif imur it-fit ma' ċirkolazzjoni digitali, jiġri traffiku digitali. Ħadd ma qalilna din kif ħataħdem flimkien ma, ma l-vetturi automatiċi li ħajkonna fil-ġejjeni, hemm bżonn nkunu nistgħu wieġbu dawn l-elementi kollha sabiex ikonna garanzija l-ħajja personali sabiex id-dejta personali tagħna ta' ċittadini ma tiġix ma jkunx hemm monitoraġġ tagħha. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Jakovic għal minuta. Grazzi Sur President. Jiena nixtieq nenfasizza li din is-sistema hija irħisa, hija sigura, u ħajkolla aċċess faċli. Ovvjament din hija xalva il-ħajjiet tal-vitmi tal-inċidenti ta' traffiku. Em, wis miċ ċittadini tagħna li qegħdin jitilfu ħajjithom fit-toroq, għalhekk jiena nemmen li il-fatt li lajnuna ħatasal malajr hija xi ħaġa li ħatejn biex naqqas in-numru tal-vittmi bħalma ġara fil-fatt eh, meta ġew introdotti seatbelts u l-airbags. Nixtieq nefasizza wkoll bħala membru ta' dan il-grupp kien importanti għalina li nilħu ftejim fuq il-ħarsin ta' data u għalek jina ħan appoġġa u nivota l-introduzzjoni ta' din is-sistema. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Xoltes għal-minuta. Is-sigurtà fit-toro hija importanti ħafna u n-numru ta' inċidenti kull sena hija n-numru ta' inċidenti huwa qoli wisq. Aħna qegħdin nitkellmu dwar eh, 20,000 mewt fis-sena għalhekk irridu nenfasizzaw il-fatt li aħna rridu tnaħsbu dwar il-prevenzjoni. Numru ta' mwiet fil-toroq tagħna huma influenzati mill-limiti tal-veloċità u għalhekk jekk ikonna tnaqqis ta' 10 km fis-sija biss diġà nistgħu nagħmlu impatt kbir. Imżon naraw il-kwistjoni ta' taħriġ ukoll biex nippruvaw nassiguraw li ħadd ma jsuq jekk ikun xorob Ikol mux ħatnaqqas il-numru tal-inċidenti ma qed nittamaw li ħajnaqqas il-numru tal-vittmi. Ċertament hemm ħafna lok għal titjib fuq il-ħidma tal-ħarsin tad-dejta. Kellim li mis minuta. Sur President, Sistema ta' sejħiet ta' emerġenza automatiku hija xi ħaġa importanti ħafna u deċiżjoni tajba. Jekk imma l-għajnuna hija disponibbli qed nara żewġ problemi u hekk. L-għonet il-pjattaforma tal-karozzi u l-ħarsin tad-data id-dinja xi ħaġa li rridu nittrattawha. Aħna ħajkonna dawn il-flussi tad-data u jina ċert li l-manifatturi tal-karozza kif ukoll il kumpanijiet tal-assigurazzjoni ħajkunu interessati ħafna f'dan kollu, rridu naraw kif tiżviluppa. Hemm problema oħra li aħna nafu u għanna bżon ta' kopertura adegwata u disponibilità tal-vetturi ta' emerġenza. Mm, din disponibilità mhux l-istess kullimkien, għalhekk hemm bżonn inkunu ċari dwar dan. Irridu nagħmlu ħafna iżjed xogħol biex nassiguraw li l-kopertura tingħata. E, l-istess mod fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Issa ngħaddi l-kelma l honorable Peter għal minuta. Grazzi ħafna Sur President, il-Parlament għamel deċiżjoni ta' appoġġa l-introduzzjoni ta' din is-sistema e-call u permezz regolamentazzjoni din is-sistema ħadd tiġi installata fil-karozzi u vannijiet kollha u d-dejta ħadd tiġi mħarsa u d-dejta ma tiġix maħżuna aktar minn li hemm bżonn. Is-sistema tal-ikol issalva l-ħajjiet għaliex ħadd tippermetti links awtomatiċi mal-numru ta' telefon wieħed wieħed tnejjek ikun hemm inċident. Din hija sistema ta' salvataġġ li trid tkun disponibbli għaċ-ċittadini kollha b'mod ħieles, mod b'xejn Hemm bżonn l-investu sforzi sabiex ninformaw li ċittadini dwar l-importanza tal-ikol. ċertu stati membri ħajkollhom jinvestu wkoll eh, f'ċertu infrastruttura ta' telekomunikazzjoni sabiex is-sistemi tagħhom jittejbu u sabiex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jiġu identifikati u misjuba fi kwalunkwe post fl-Unjoni Ewropea, dan mhux il-każ kullimkien fl-Unjoni Ewropea, għalhekk ħajkonna bżonn iżjed ħin. Is-sistema tal-ikol hija żied avvanzata teknoloġikament ħad tiġi installata fil-karozzi u jekk ikun hemm inċident ta' traffiku din tikkontazzja l-operatur ta' sistema wieħed wieħed snej immedjatament u tagħti informazzjoni u data dwar l-inċident. Grazzi ħafna issa sur Caputo għal minuta. Din it-sistema hija simili għal dawk li jintegraw il-wireless sistemi oħra fuq il-sigurta fil-toroq Dan jgħin biex tingħata għajnuna immedjata lil dawk li jkunu involuti f'ħabta kera f'kun parti fl-Unjoni Ewropea. U dan jgħin biex nkun nistgħu nsalvaw il-ħajjiet ta' eluf ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea ta' data li tinbad biex ikun ta' fejnijat fensat il-ħabta l-kun li tista' tinbad għajnuna malajr u b'mod effikaċi. Xorta waħda però irridu nirrispettaw il-privatezza ek bħal ġbir ta' data per eżempju u li dan ma jissirx għall-użu eh, privat għal kull sit tal-vettura. Din l-informazzjoni tiġi mexxija b'mod adekwat biex niżguraw illi eh, nkunu qegħdin nagħtu importanza l sigurta Grazzi tassew mela ntemmu dan id-dibattitu hawnhekk billi ngħaddu il-mikrofonu lill-Kummissarju Hogan. Grazzi ta' stew, Sur President. Ziz eh, kollegi, nixtieq nirringrazzjakom tal-li parteċipajtu f'dan id-dibattitu u tajjeb li kelli l-opportunità li nisma' dawk kollha li xtaqu jintervjenu ħareġ ċar li hawn ħafna appoġġ għal din is-sistema ikol u jiena grat ħafna għal dan l-appoġġ. Naħseb li l-Parlament Ewropew għal darboħra wera il determinazzjoni tiegħu li jara fil-benefiċċji ta' din is-sistema ikol u hija xi ħaġa sabiħa illi hawnhekk għandna għaqda fuq kwistjonijiet ta' sigurta fit-toroq. Din hija kwistjoni ta' teknoloġija ġdida li edin li ridħol fis fil fl-istadju manifattura biex wieħed ikun jista' jistabilixxi il-post eżatt u d-dettalji tal-ħabta. Din mhix kwestjoni ta' dettalji personali, dan ir-regolament jagħti salvagwardju l-privatezza li jintuhom ħasbin dwarhom u jiffoka fuq li jgħin il dawk li jkunu voluti f'din il-ħabta. Ovvjament, l-inċidenti sfortunatament dejjem ser iseħħu minħabba l-imġiba fis-sewqan u m'għandniex niddevjaw fondi allokati għal għal dawn l-inċidenti u dan mhux ser isseħ għax din il-parti se ssir fl-istadju manifattura u dawk li għalhekk huma voluti fil dawk li huma mħazbin minħabba l-ispejjeż għal konsumaturi. Il-100 euro li semmejtu mux eżatta għalix per esempio sistemi tal-GPS u antenni tal-ċellulari diġa jinsabu fil-karozzi illum il-ġurnata, iġifiri li spita ta' diġa ser titnaqqas, naħseb li dan u għaprezzajr li wieħed ser ħallas biex din it-teknoloġija tiddaħħal fl-istadju ta' manifattura biex tejn insalvaw il-ħajjiet. Nixtieq nirringrazzja l-rapporters u l-shadow rapporters ukoll għal din il- għal mod kif intom kif huma preżentaw din il-kwistjoni. Grazzi ta' sew Kommissarju Hogan ngħaddi issa il-mikrofonu lill-rapporter l-Onorevoli Lova. Grazzi ta' sew tal-jiet ta' tatini il-mikrofonu biex nalaq dan id-dibattitu. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li intervjenew illum, nishtiq nirringrazzjakom tal-appoċ li jintom Rejtu u tal-appoċ li jurejtu miħaj matul dan il-proċess eh, leġislattiv. Kif semmew ħafna minnkom din ma kienieċ proċedura faċli u maġla, aħna ikkonsidrajna wkoll il-kritika li tresqet rigward din sistema Il-Parlament Ewropew flimkien mal istati membri ikkonsidra ħafna mill-kritika fit-test finali. Sinjuri, eżis kollegina nixtieq nagħla billi ngħid illi inħoss illi l-introduzzjoni tas-sistema ikol madwar l-Ewropa se tkun kontribuzzjoni importanti ħafna għal livell aktar qol ta' sigurta għal dawk li vjaġġaw fit-troq tagħna. Dan mhuwiex ovvjament l-uniku pass li nistgħu nieħdu f'dan ir-rigward. Irridu innaqsu l-ammont ta' mwiet u nżidu s-sigurta fit-troq tagħna fl-Ewropa. Nittama li għada namdu passiħor il-qoddim. Grazzi, mela nistgħu nagħlqu din id-diskussjoni hawnhekk il-vot jittieħed.